Liebe Kolleginnen und Kollegen, darf Sie bitten Platz zu nehmen. und unterzeichnen jetzt das Interinst. Nitlobkom illi sibu postkom għalix aħna se nifirmaw il-ftejm interistituzjonali bejn il-Parlament, Konsil u l-Kommissjoni għal leġislazzjoni aħjar u jena mill-qalb nishtiq nirringrazzja l-żewġ istituzzjonijiet l-oħra il-Sur Henis Plaxat nirringrazzjak tal eh, tal-prezenza tijak għawnek u anki il-presidenza tal-Lussemburgu il-ministru Nikolas Schmidt illi għamel sforzi enormi il-President tal-Kommissjoni tal Juncker, grazzi għall-sforzi li għamel il-Sur Juncker u l-Vice President Timmermans li ħdimtu ħafna fuq dawn in-negozjati u jiena nixtieq nirringrazzja mill-qalb kollega hawnhekk f'dan il-Parlament li għamlet dan il-ftejim is-suġġett favorit tagħha u dan il-ftejim interistituzzjonali sar eh, punt importanti ħafna issa jiena nixtieq nirringrazzja l sur Giver Hofstadt tax xogħol tiegħu u nixtieq illi nistiednu biex jipparteċipa f'din iċ-ċerimonja ta' firma.